Taġit għal relazzjonijiet tax xogħol hawnhekk u demokratizzazzjoni u għalhekk nixtieq li dan il-Parlament jibgħat il-messaġġ ta' appoġġ tiegħu ma' dan lil dawn il-ħaddiema. Grazzi sinjuri u għalhekk intemmu il-diskorsi ta' minuta għallum. Nittamaw illi kull minn xtaq jitkellem kellu l-opportunità illi jitkellem nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Kummissarju Barnier nixtieq ilkom il-kol ritorn tajjeb lejn darkom u għada inkomplu bis-sessjoni tagħna fit-8 ta' filgħodu. Grazzi tal-preżenza tagħkom illum.